ewlieni tal-istrateġija ta' l-2020. Grazie. Grazie Kommissarju. La... Grazie Kommissarju. Il-votazzjoni isir għada fil-nofsija. L-ordine del giorno. Mela, naddu issa għal rapport ta' Anders Lik fuq il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi. Il-rapporter. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarzu. Ma... Signora President, Komisarju. Illum għandi l-unur li nirrappreżenta il-rapport dwar il-proċess evalwazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi kif taf, Komisarju il-Komissjoni tas-Suq Intern l-ħarsin tal-Konsumatur hija interessata ħafna fil-status tal kondizjonijiet u l-infurzar ta' din id-direttiva ta' servizzi. Din hija waħda mid-direttivi illi hija qatt importanti ħafna f'dawn l-aħħar snin u għalhekk illi aħna ħarisna lejn dan il-proċess ta' evalwazzjoni u għamina proposti għal kif eh, jisaħħaħ il-suq ta' servizzi fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka jsemmi tliet punti l-ewwenet l-esperjenza eh, ta' dan il-proċess ta' evalwazzjoni u mbagħad ukoll lejn ir-riżultati u azzjonijiet oħra li għandhom jittieħdu biex insaħħu is-suq komuni tas servizzi u mbagħad Eh, anka lejn dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka bħala odda għal ġejjini il-rapport għandu jkun ikkonsidrat bħala forma ta' kooperazzjoni utli għamela possibbli għall-amministrazzjonijiet tal-istati membri li jitalmu dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi f'pajjiżi oħra u soluzzjonijiet li ġew adottati il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka tfisser ukoll ħafna arfin illi jatina ukoll eh, stampa għalkemm mhux kompleta ta' situazzjona fil-suq tal-komunità wara l-implementazzjoni ta' din id-direttiva ta' servizzi. Il dan il-proċess jekk nużaw fuq smoħra ikun tajjeb ukoll. Il-proċess eh, jieħu ħafna ħin u jirrikjedi ħafna enerġija għalhekk dan għandi jiġi ntużat biss eh, f'każijiet mażula u eh, għabbażi ta' każ b'każ u anka skont regolamenti ewlenin għandu jkun hemm trasparenza fil-proċess u eh, għandu jkun hemm informazzjoni għall stakeholders kollha matul id-diskussjoni fir-rapport aħna eh, appoġġajna wkoll passi oħra li qed tissuġġerixxi il-Kummissjoni dejjem skont din il-evalwazzjoni reċiproka. Meta ħdimna fuq ir-rapport, Kummissarju, aħna ma nsejniex illi l-aktar priorità importanti biex nibru dan is-suq ta' servizzi huwa implementazzjoni sħiħa ta' din id-direttiva ta' servizzi fl-istati membri kollha. Sfortunatament, eh, eh, eh, anka wara sentej li ġiet eh, infurzata din id-direttiva ma għadna ma wasalniex f'dan l-istadju. Il-Parlament ixi ikun informat fir rigward l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u l-Kummissjoni għandha tieħu passi eh, kontra dawk l-istati membri eh, illi mux għedin jinfurzaw direttiva. Aħna għed nistennu il-rapport fuq l-evaluazzjoni ekonomika Eh, eh, tal din id-direttiva ta' servizzi. Rridu naraw jekk l-implementazzjoni ta' din id-direttiva ta' servizzi u miex qegħdin seħħu u eh, minħabba il- diskussjonijiet ta' austerita li għaw palissa ma nistawx nitilfu l-opportunitajiet li qed toffrinna din id-direttiva speċjalment meta disa minn kull xar eh, impieka fil-Unjoni Ewropea huwa fil-fatt fil-servizzi għanna Nisfurzaw biex eh, konna streamlining ta' dan il-suq ta' servizzi unifokaw fuq osma illi ħajatu valur mizzjut irridu nħarsu u ukoll bir-reqqa lejn l-implementazzjoni tal-libertajiet tal-klawżola tal-negozjati l-imko jixtieq jiġi involut fil-proċett proċess ta' implementazzjoni u monitoraġġ tad-direttiva. Nixtieq Nejt u kol illi huwa importanti ħafna illi niggarantixxu illi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 disa minn għaxar impiek fil-Unjoni Ewropea fil-fatt huwa fil-settur ta' servizzi. Huwa il-mutur illi jmexxi l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Għana bżon għal-eksu uniku in komuni intern b'saħħtu li jgħin biex iżid it-kabbir u l-impjek biex l-Unjoni Ewropea tkun kompetittiva għad baqa ħafna x'namlu biex il-suq eh, waħdin jaħdem tajjeb fil-qasam ta' servizzi. Bżon illi l-autoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali ikunu imsaħħa u għandu ikonna dialogu maħom biex bekk inkunu nistaw niddiskutu l-affarijiet fil-font maħom l-evalwazzjoni reċiproka huwa strument importanti ħafna biex nidentifikaw fejn hemm l-ostakoli u hija responsabilità komuni ta' kulħadd. E, e, l-stakeholders kollha għandhom ikunu involuti grazzi ħafna il-kelima li jmiss. Kollegi, skont il-Komissjoni disa minn kull għaxar impjek uh, huma fis-settur ta' servizzi għalhekk dawn huma importanti immens għal kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Palissa l-Unjoni Ewropea qiegħda fi kriżi u għandha nuqqas ta' tkabbir u il-xogħol ġdid huwa insekura għalhekk huwa importanti ħafna lil miżuri kollha li hemm ma mal-implementazzjoni ta' direttiva jiġu implementati f'kull pajjiż. Il-valwazzjoni reċiproka li hija bazata fuq e, ir-regolament ta' servizzi huwa l-unika mekkaniżmu li ħajjejn e, biex is-suq intern jaħdem kif suppost jaħdem. Grazzi ħafna. Naddu issa għal kelim li miss e, l-Onorevoli Flashikova. Grazzi ħafna tal-mikrofonu. Komissarju, kollegi. Il-ħolqien tas uniku fil-servizzi eh, kien waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea imma dan is-suq ma kienx suq fih innifsu kien suq biex intejbu il-ħajja tal-ċittadini fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea jgħin biex joħloq potenzjal u dan il-potenzjal għandu jintuża pala liva biex noħolqu xogħol ġdid u niprovdu opportunitajiet ġodda anka negozji din hija xi ħaġa li għandna aħna nużaw issa fi żmien ta' kriżi jidher l-istati membri e, fejn qed jiġi provdut is-servizz ħafna drabi joħolqu ostakoli għal ostakoli għal fornituri ta' servizzi speċjalment per eżempju fir rigward tal-assikurazzjoni u n-negozju marbut mal-assikurazzjoni. L-assikurazzjoni fil-fatt ma tistax isseħ fuq livell trasconfinali u dan joħloq problemi anka eh, fl-industrija tal-kostruzzjoni. Jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni li tneħħi dawn it-tip ta' ostakoli biex bekk intejbu il-prosperità eh, tal-negozjati eh, tal-negozjanti fl-Unjoni Ewropea u anke ta' ċittadini. Grazzi ħafna il-mikrofon għall-Onorevoli Rio Gorin. Grazzi ħafna, signori. Komissarju, il-ħolqien ta' su uniku ta' servizzi huwa wieħed mill-proġetti eh, ewlenin tal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna tkabbiru għall-impjieg. Il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka ta' direttiva ta' servizzi wera li eh, dan huwa strument utli ħafna biex nidentifikaw l għonet loqsma ambigwi li għadhom jeżistu u t-tieni biex nevalwaw il-miżuri illi tieħdu mill-istati membri u nassikuraw illi dawn saru kif suppost post u mm, fil-rida tal-direttiva eh, biex naraw li kunem prassi tajba nafu illi għatem ostakoli fuq livell nazzjonali illi edin ostakolaw it u l izvilu professjonali u l-iskambju bejn il-kumpanija lek din hija opportunità illi aħna għana nimplementawa bisħieħa ġifri id-direttiva kolla id-direttiva ta' servizzi kienet Eh, pass importanti il-qudiem fil-proġett tal-Europa. Umma għadba għanna ħafna ħafna x'namlu f'dan ir-rigward l-aħħar eh, intervent l-aħħar kallimi eh, l-Onorevoli Ficaredo. Grazie ħafna. President. Sfortunatament, edin nifukaw fuq il-liberalizzazzjoni tas servizzi fuq livell Ewropew mingħajr ma qegħdin inqisu il-qabża li qed teżisti bejn uh, l-istati membri infushom il-libertà uh, li wieħed jistabbilixxi uh, negozju fisser illi pajjiżi aktar sinjur tisbu aktar faċli biex jistabbilixxu lilhom fil-pajjiżi li huma aktar dajfa u għalhekk qegħdin iwaslu għal um, fallim l ta' tal-SMEs u ta' telf ta' xogħol dan qed iseħħ fil-Portugal fil-qasam tal-kummerċ u eh, eh, fil-rigward ta' servizzi fi ħwienet kbar aħna edin eh, nitolbu li l-Komissjoni ta' revizjoni ta' liberalizzazzjoni tal-servizzi biex ikun hemm salvagwardja l-impjieg u għall l-iżvilupp tal-ekonomija tal-pajjiżi aktar dajfa. Naddu issa għall-Kummissarju eh, eh, l komissarju Andor. Grazie ħafna Sinjura Chair, membri onorevoli, il-rapport fuq l-evaluazzjoni reċuprika jati iktar provi tar-wol ikbar li l-Parlament qed jaqdi fuq din il-kwistjoni kemm waqt il-negozjati fuq id-direttiva kif ukoll il-perjodu ta' transpożizzjoni. Għalija dan ir-rapport kontribuzzjoni essenzjali għall-implementazzjoni sieħa kif ukoll il-kwalità tajba tad-direttiva dwar is-servizzi bil-istati membri kollha. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter, Sinjura Hanslake, għal Għal-relevanza tal-analizi taħħa kif ukoll il-messaġġ qawwi li dan ir-rapport ta' nixtieq nirringrazzja Shadows ukoll speċjalment is-Sinjura Evelyn Gebhardt li għamlet ħidma vera tajba fl-implementazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi eh, adottat fi frar kif ukoll negozjati fuq id-direttiva u nixtieq nirringrazzja l-President Haber. Il-rapport eh, jitkellem eh, dwar l-implementazzjoni sħiħa u l-aspetti kollha tad-direttiva ta' servizzi kemm jekk dawn huma legali jew aspetti prattiċi. Jiena nilqa dawn l-affarijiet. Aħna ma nixbu bżonn biss adattament tal-leġislazzjoni nazzjonali għanna bżon naċċertaw li l-iskemi waqfa waħda jkunu eh, qed jaħdmu bisħieħ ir-rapport juri dawn l-affarijiet bil-ċar. Ir-rapport ukoll jibgħat sinjal ċar dwar il-passi li jmiss fuq l-iżvilupp tal-suq intern għas servizzi direttiva dwar is-servizzi diġà ġabet magħha ħafna suċċess imma is-suq eh, mhuwiex konkluż jew komplet għax qatt hemm ħafna potenzjal li jista' jiġi sfruttat u għalhekk li nistgħu nimxu l qudiem u dan ir-rapport jikkontribwixxi lejn dan il-lan. Jiena nilqa l-appoġġ tiegħek għall-azzjonijiet li l-Kummissjoni proponiet fil-komunikazzjoni ta' jannar tal-2011 fuq ir-riżultati tal-proċess ta' valwazzjoni reċiproka. il riżultati juru li għanna aħna nikkonsidraw iktar il-ħtiġiet u l-problemi prattiċi tal-utenti ta' suq intern, ċittadini u n negozji tagħna. U Li ma għodda għanna nużaw, li ma għodda għanna nużaw, fl-imkien ma l-Istati membri l-Komissjoni jennidet revizjoni fuq il-konsistenza tal-regoli tal-Unjoni Ewropeja, l-istrumenti tal-komunità ta' spitz dawn jaħdmu b'mod simultanja u l-implementazzjoni tista' twassal għal diffikultajiet prattiċi. Għalek, eh, per eżempju, perit fil-Belġu li jaħdem mal-klijenti fil-Olanda jista' skont is-sitwazzjoni rrit eh, jaqtat eh, id-direttiva ta' servizzi, direttiva dwar il-kwalifiki professjonali, direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, kif ukoll ħafna strumenti oħrajn. B'kooperazzjoni ma' amministraturi nazzjonali palissa aħna qed inwet u qed testa performance jew konsistenza ta' dawn ir-regoli. Dan it-test isir għabbażi ta' case studies fuq tliet setturi, bini, turizmu u s-servizzi tan negozju kummerċjali jiena nibqa' impenjat li l-Parlament u l-Kumitat imkow jibqgħu informati matul ix xahar li xhur li ġejjin Għabbażi tal-riżultati tal-benchmark, il-Kummissjoni se tipproponi azzjonijiet konkreti fl-2012 sabiex taċerta li kunem tħaddima ħjar tas-suq intern. Flimkien ma' dawn, aħna se nħarsu bir-reqqa bejn l-ostakli speċifiċi li ġew identifikati waqt ir-reviżjoni PE bekk eh, il-limitazzjonijiet fl-għażla jew ir-rekwiżit dwar min jista' jkun is-sit ta' kapital dawn li jista' jkunu impediment fuq it-kabbir fuq livell domestiku u transkonvenali dawn ir-restrizzjonijiet eh, nixtiequ nessiħuhom u dawn ta' spiss eh, japplikaw setturi bi ħafna velur oli u li huma importanti għal tkabbir il-impjiegi eh, biħiliet pal per eżempju l-avokati, il-perriti, dawk li jgħatmu fit-taxxa, dawn jissow jizviluppaw modelli. Il-Kummissjoni se tevalwa l-impatt fuq dawn ta' dawn ir-rekwiżiti u sal-2012 se tiġġeġiedi fuq eh, jekk jekk huwa possibbli jekk inizjattivi speċifiċi għandhom jiġu inflas aħna senwet u studju tal-effetti ekonomiċi tal-implementazzjoni tad direttivi tal-servizzi skont eh, ir-riżultat tal-ħidma tal-istati membri. Rapport tiegħek juri l-importanza li l-Parlament jagħti lil kisbiet ta' studju bħal dan. Nixtieq jiena nippreżentalkom ir-riżultati fuq livell personali fil-bidu tal-2012. l punt dwar l-evalwazzjoni reċiproka bħala metodu ta' ħidma aħna nafu li din kienet qodda essenzjali fil-kuntest direttiva ta' servizzi u l-ambitu huwa wiesa u dan involva tibdiliet kbar fil-leġislazzjoni nazzjonali. Bla dubju ta' xejn qed nitkellmu dwar qodda tal-futur imma u jiena naqbel miegħek analiżi każ b'każ meħtieġa qabel ma' din il-metodoloġija tista' tiġi applikata għal regoli leġislattivi oħrajn. Irridu nkunu prammatiċi. Jiena sen serraħ fuq l-appoġġ kontinju tal-Parlament biex inżommu aħna id-dinamika li din id-direttiva bdiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għallek nistaw nalqu diskussjoni il-votazzjoni sesseħ għada fil-nofsija. Għalek eh, skont l-agenda tana se naddu għal